tana u dan eh, u dinija mistoqsija orali għal kummissjoni dwar il-kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti bużu doppju. Il-kollega illi prepara din mistoqsija Bernd Lang għandu il-mikrofonu. Grazie ħafna, President Kummissarju. Jiena mhux bis l-awtur personalment ta' din il-mistoqsija manka il-ċer tal-kumitat u għalek il-kumitat qed jagħmel din il-mistoqsija orali u naħseb li għandhom raġun li jagħmlu dan. Meta inħarsu madwarna naraw li l-esportazzjoni ta' l-armamenti fl-Unjoni Ewropea għanda ħafna toqob. Daqs il-ġobon ta' toqba jgħid il-kellimi u um, fil-fatt huwa diffiċli biex uh, wieħed uh, ikun jaf eżattament uh, kif qed um, e, jintużaw pereżempju l-affarijiet fil-rigward tal-software tal-IT u l-teknoloġija tal-komunikazzjoni huwa diffiċli ħafna biex wieħed jara għal xi se jintużaw u forsi eh, tistaġbu eh, jekk ngħidulkom li attivista minn Londra irċieva email dwar sitwazzjoni fil-Baħrejn fejn eh, kien hemm użu ta' Trojan Horse biex wieħed jissemma anka eh, x'qed eh, jiġri fuq l-smartphone anka messaġġi li wieħed jibat u dan minn persuni terzi. Iġifieri din hija sfruttament tal-użu tat-teknoloġija u tal-ICT u li qed isseħ ma' kull imkien qed tintuża biex wieħed eh, anka jagħmel spjunaġġ fuq l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u difensuri oħra tal-drittijiet fundamentali u tal-drittijiet tal-espressjoni ħilsa. Ġifiri, wieħed tajb li ħares li din il-kustjoni aktar mill-qrib. Mux biss l-attivisti f'pajjiżi oħra fejn hemm gvernijiet awtoritarji u fejn il-reġim ma tantx ħabber ras u wisq mid-drittijiet tal-bniedem. Mhuwiex hawnhekk biss il qegħdin ġu sfruttati din l-odda tal-ICT manka fl-Ewropa stess qed isir spjunaġġ eh, permezz ta' din it-teknoloġija u dan anka minn awtoritajiet ta' pajjiżi terzi. Ġifieri il-problema mhix qiegħda biss fil bahrejn fejn hemm software Europol li qed jintuża kien hemm anka problema fl-Iran fejn il-netwerk ta', il ta sorveljanza qed timbena b'teknoloġija Ewropea anka fis-Sirja l-istess ħaġa u anka il-servizzi segreti fil-Libja xtraw teknoloġija minn kumpanija illi irreklamata fil-beraħ bi slogan illi huma qegħdin jipprovdu ifornu l-aħjar apparata ta' sorveljanza u din il-kumpanija għandha 50% ta' swieq fil-vant nofsani anka fl-Etiopja u fil-Luganda u fil-Qatar u koll et isseħ eh, l-istess ħaġa dawn mandomx l-istess valuri li għanna fl-Unjoni Ewropea għalek huwa importanti dan il-pass Eh, fil-ftejjim eh, ġifiri eh, il-ftejjim tal-2013 illi il-Trojan Horses u apparat teknoloġiku jkun inkluż f'din il-politika. s sistema tal-Unjoni Ewropea li tiggarantixxi li s-software u l-ICT l-applikazzjonijiet tal-ICT ma jintużawx uh, b'mod abbużiv u ma jispiċċawx fidejn uh, persuni illi jridu uh, jispjunaw fuq iċ-ċittadini tagħhom. Hemm implikazzjonijiet strateġiċi u dawn dan is-software jista' fil-fatt jiġi intużat anka biex tiġi mirata l-Europa. Lek hemm tliet mistoqsijiet. Eh, x'qed iseħħ f'rigward tal-uniformità u l-implementazzjoni tal leġizlazzjoni fuq l-użu doppju tal-oġġetti eh, nafu li dawn huma provati eh, minn kulħadd m'hemm l-ebda inibizzjoni anka fil-forniment ta' dawn dan l-apparat f'żoni ta' konflitt. Tieni mistoqsija hija dwar il-kontrolli il-kontrolli ex post Eh, wieħed ma jistax jużom sakemm ma jkunx jaf li moġġetti qed jintbatu f'liema reġuni. Għandna bżonn ukoll eh, proċedura mhux burokratika biex nassikuraw li tkun waħda li tista' tiġi ġestjonata u ma nistgħux laqas inħallu eh, fil-ġemp inwarbu fil-ġemp interessi ekonomiċi. Ġifri għandek dawn it-tlet mistoqsijiet u jina ħarqan ħafna illi nisma' ir-risposta tiegħek. Grazzi ħafna. Issa, nadi il-mikrofonu sinjura Malstrom, onorevoli membri. E, Dawn huma mistoqsijiet importanti ma' diffiċli kif tafu l-Unjoni Ewropea produttur u esportatur u lini ta' dawn tipi ta' oġġetti u għattur sinifikanti anka fil-firxa tal-kontrolli tal-esportazzjoni. Il-kontrolli fuq l-esportazzjoni u importanti għal kompetittività tal-esportaturi illi e, jinvolvi xi 40 biljun euro anka minħabba is-sigurtà tagħna. Fil-fatt aħna saħħaħna l-kontrolli tagħna. Issa għandna dispożizzjonijiet robusti u anka e, bażi solida legali u kienet anka ta' mudell għal pajjiżi terzi ma din qed tinbidel u mhix statika u għalhekk aħna rridu nevalwaw l-affarijiet u naġġornawhom biex inkunu nistgħu niffaċċjaw il-diffikultajiet u l-isfidi li għandna li semgħu minn l-Onorevoli Lang. Irġu kolla kapaċità eh, anka għal modellar għal 10 snin li ġejjin jina naqbel mal-tħassib u l-problemi li semmew dwar il-teknoloġija tal-sorveljanza li tista' tintuża b'mod abbużiv rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna fil-fatt indirizzajnija din u ippreparajna u adottajna f'Ottubru atti delegati biex mm, aħna namlu trasposizjoni tagħhom għanzi namlu il-trasposizjoni tal-vasam reġim biex fil-rigward dan il-teknoloġija ta' monitoraġġ. Anka il teknoloġija ta' sorveljanza huwa element importanti ħafna fil-reviżjoni tal-politika tagħna. Kif tafu aħna publikajna f'April komunikazzjoni tagħna fejn iżin anka mm, dan l-approċċ ta' sigurtà biex inqisu drittijiet tal bidem bħala dimensjoni ġdida ta' kontrolli tal-esportazzjoni. Qed nissuġġerixu li jkun hemm mm, e, id-drittijiet tal bidem fuq id-dimnetta mm, anka fir-rifjut tal-esportazzjoni Irridu però nqodu attenti fir risposta tagħna, rridu nidentifikaw eżattament x'inhuma l-oġġetti li qegħdin jeddu il-drittijiet tal-bniedem u s-sigurtà tagħna. U aħna l-kontrolli tagħna nagħmluhom immirati minħabba li hemm anke użu leġittimu ta' dawn l-oġġetti ma nis naċċettawx laqas um, eh, nirriskjaw li jkun hemm oġġetti importati minn pajjiżi terzi li joħolqu kompetizzjoni mbagħad tal-produtturi tagħna. Għalhekk aħna issa evaluazzjoni evalwazzjoni ta' e, e, studju ta' evalwazzjoni ta' l impad biex nagħmlu evalwazzjoni ta' regolamenti tagħna tal-esportazzjoni. Anka irridu niżviluppaw sinerġiji bejn il-kontrolli tal-kummerċ wieħed mill-istrumenti li għandna fil-fatt. Nistgħu nqisu anka restrizzjonijiet ta' din it-teknoloġija ta' sorveljanza billi nimmiraw pajjiżi speċifiċi anka sanzjonijiet taħt l-artiklu 250 ta' trattat. Kif tafu, il-komunikazzjoni tniżel fija u kol model ta' riskju biex naraw anka l-kapacitajiet tal-ġejjini tagħna għandna żliet konkreti biex intejbu l-effettività tal-kontroll u nimminimizzaw id-distorsjoni tal-kompetizzjoni anka biex intejbu il-playing il-level playing field fl-Unjoni Ewropea u anka fir-rigward ta' pajjiżi terzi nistgħu nipromovu bidla għal liċenzi miftuħin pereżempju nikkontrollu nikkontrollaw il-kumpaniji u anka nipreservaw il-kontrolli um, ex għal oġġetti sensittivi biex innaqsu d meno l-ispejjeż assoċjati mal-kontrolli u fl-istess waqt ikona sigurtà ta' livell għoli. Jina imbagħad naqbel mal-Parlament fir-rigward ta' ta' natura teknika speċifika ta' dawn l-oġġetti li jirrekjedu esperti speċifiċi Aħna qed niġbru dawn l-esperti minn madwar l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm din l-eżaminazzjoni teknika ta' din dawn l-iżviluppi teknoloġiċi biex ikun hemm kontrolli aġġornati. Qed involvu il-stakeholders, eh, il-soċjetà ċivili u anke rappreżentanti mill-industrija biex dawn ukoll jagħtu l-input tagħhom f'dan il-proċess. U f'dan ir-rigward nixtieq nenfasizza li settur privat huwa ovvjament fuq id-dimnet eh, biex wieħed eh, ma jaqax f'dawn il-problema li kritu konna din involviment u relazzjoni tajba ma dan is-settur privat. Grazzi ħafna l komissarju issa għanna il-kallima mill-gruppi politiċi u għanna l-ewwel lill-kollega eh, Adam Sanfeld għal PPE. Għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Il-kontrolli tal-kummerċ internazzjonali ta' prodotti illi jistaw e, ikollhom e, e użu doppju huwa diffiċli ħafna huwa faċli minkejja l-ostakoli, minkejja l-kontrolli. E, minħabba li it-teknoloġija hija universali bħala prinċipju u għal-utenti aħari li qed juża din it-teknoloġija, l kollox jiddependi fuq. Anka il-fat li hemm involuti l-SMEs f'dawn f'dan it-tip ta' kommerċ, din hija xi ħaġa tajba minħabba li l-SMEs huma importanti ħafna għall-ekonomija tagħna, għalhekk m'għandux ikonna ħafna burokrazija f'dawn il-kontrolli il-rispett għal bini ta' din is-sigurtà anke fuq livell internazzjonali jirrikjedi mm, e, e, kontrolli fuq dawn uh, l-oġġetti ta' użu doppju anka biex dawn ma jintużawx uh, kontra il-ċittadini tal-istess pajjiż uh, jew ta' xi pajjiż ieħor. Rridu wkoll um, niftakru fil-iżvilupp tar riċerka ma nix inżidu però mill-piżijiet fuq il-kumpanija Ewropeja u l-kompetittività u l-aċċess tal-SMEs għal dawn niswi internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem l-SND nandi il-mikrofonu issa lil-Sur Jurg, l-Honorable Jurg Lightfried. Grazzi, President, Komissarju. Kultant il-politika hija eh, komplikata u jekk wieħed iqgħod ħares lejn ċertu oqsma u ċertu dettalji tara l-komplikazzjoni b'mod aktar ċara. Jina forsi kont wieħed mill-ewwel persuni li eh, tkellimt fuq dawn l-oġġetti ta' użu doppju u nixtieq eh, nispjega eżattament xi fissru dawn. Kelli anke nispjega dak iż-żmien eh, għax mhux kulħadd kien jaf dwarhom. Il-medja kienet interessata ħafna f'dan. U gruppi fil-fatt partikolari u row interess Eh, fuq eh, dan is-suġġett niftakar ukoll x'kien seħħ Eh, jiena niftakar li kont qed li dawn huma armi eh, dawn tip eh, ta' oġġetti u li wieħed irid toqgħod attentu kawt fl-użu tagħhom. Niftakar li kien hemm inħares lejja b'mod stramp. Imma issa kuntent jiena illi nisma l-kummissarju tgħid li tifhem din il-kustjoni. Irridu nħarsu bil-reqqa lejn dawn l-affarijiet għax hemm problemi Eh, f'dan ir-rigward m'hemmx kompetizzjoni f'dan ir-rigward eh, fl-esportazzjoni. Għan nitkellem issa bil-Ingliż jgħid ikellimi. Għanna nazzjonijiet li għandhom eh, regoli stretti fl-esportazzjoni ta' dawn um, l-oġġetti ma' moħrajn li m'għandhomx. Ir-Renju Unit, per eżempju, għandhom regoli stretti ħafna, imma oħrajn mhux l-istess. Għalhekk, jekk ma jkunx hemm regoli Ewropew, ir-Renju Unit għandu żvantaġġ. Għalhekk eh, din mhix ħaġa tajba. Għandna bżonn li jkollna dawn ir-regoli uniformi fuq livell Ewropew. It-tieni għandna bżonn ukoll illi eh, noqdu attenti x'tip ta' regoli jkollna Eh, nistaw nejdu li għanna lista ta' affarijiet u l-affarijiet li mux għedin fuq lista jistaw jiġu esportati ma' din tajba din il-ħaġa għanna eh, ndaħlu l-oġġetti kolla fija eh, semmejtu kol żewġ kustjonijiet kontrolli exposed u dawk egzante. Ma l-egzanti, egzante jistaw jista jfisser li kiena manka l-ħajt tal-bnidem involuti fil-kustjoni. It-tielet hemm is-software Il-kussjoni marbuta ma' software u dawn l-użu eh, eh, doppita ta' l-oġġetti hija importanti ħafna il- eh, teknoloġija tista teddet il-ħajja anka tal-bnedmin u din hija xi ħaġa li għandna nżommuha f'moħħna u nqisuha. Nandi issa il-mikrofonu l-Earl Dartmouth li rrit jagħmel mistoqsija bil-permezz tal-karta blu. Forsi tista' tuża e, tistaqsi dak il-ħin li tkun qed titkellem inti. L-onorevoli fatika sa, fisem li sijar. Jiena ġejt imsemmi speċifikament e, mill-kellim iva fi spirtu ta' ħebeberija imma Saħt ir-regoli jien għandi kolli il-possibilità li jinwieġeb għal 30 sekonda imma u kol skont ir-regoli li ċer jieħu d-deċiżjoni u jekk E, u kol nistana din mikrofon l-kollega tal-istess grupp tijak sa biex twieġeb e, u kol għal-mistoqsija ġifri sena din mikrofonu l-senjura Fatiga sa biex titkellem fi sem il-grupp tijak. President, imxie pajizi pal l-Stati Uniti, il-Kanada u l-Marok dawna mponaw sanzjonijiet fuq il-Russja u dawna inkludow il-teknoloġija tal-ispazju f'dawn is-sanzjonijiet. Aħna deċidejna bil-konta sanzjonijiet tagħna li ma sabiex ma jikoprux il-programm tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk il- satelliti kummerċali taħt il-programm dal-Galileo Nidaw, intużaw tlet darbi dis-sena u kienem il-missa li li ġew użati mal proċedura kienet diżastru il-missili jew dawna eh, ġew sparati mal-ajr wis jew inkella ma laqtux fejn suppost kellhom jolqtu qed nitkellmu dwar nuqqas ta' solidarjetà u nuqqas rieda politika mill-Istati Membri minħabba l-aggressjoni Russja kontra l-Ukrajina. Grazzi ħafna fissem il-liberali is-Sinjura Stak. Grazzi ħafna President, Kummissarju, kollegi, illum aħna ġejna nfakra dwar xet nirriskjaw permezz ta' dan id-dibattitu il-hackers investigaw kif eh, l-istituzzjonijiet tagħna ġew attakkati mill-malware li jisraq id-data. Il-malware jagħmel attapassju software li nużaw kuljum jew inkella jidħol permezz ta' kumpanija tal-Belġu tal-Mobiles. U eh, dawna qablu is-sitwazzjoni ma' sitwazzjoni li jiltaqat maħħar l-Iran ftit snin ilu waqt li iva nistgħu nħarsu lejn iċ-Ċina u Russja bħala dawk li kkawżaw il-attak li l-informazzjoni pubblikata llum qed wasalni naħseb li dawk li wettqu reat huma nies li għedin fl-Ewropa. E, teknoloġiji dawna jinfirxu malajr kemm jista' jkun u kull jum e, jisiru iktar żar e, iktar irħas iktar jaħdmu veloċità għolja u dawna teknoloġiji kuljum qed jiksru ġittijiet tal-bniedem u dawna jikkawżaw f'periklu, jipoġġu f'periklu il-struttura politika tagħna. Il-suq digitali ta' biljun euro dana eh, huwa eh, enormi u dan ukoll għandu diffikultajiet tiegħu. Is-sistemi li jgħinu is-surveljanza għal-massa b'mod illegali għanna mwaqfuhom u għanna nitfaw iktar lenti fuqhom u rrid ikun hemm responsabilta kif ukoll rekwiżiti tal-liċenzjar livell indaqs u ċertezza l-kumpaniji. Kummissarju jiena nixtieq naf li jekk inti ħad tippreżenta lista pożittiva jew negattiva ta' pajjiżi u teknoloġija u kif fil-aġġustamenti għall kriżi se jsiru. Inti ħad taħdem bi mekanizmu kaċċol jina naħseb li dina tista' tkun idea tajba jina nishtri inħedġet tal valtazzjonijiet ta' impatt fil-fażi ta' riċerka ta' zvilup, ħalli minn qabel kun nistgħu nafu x'jistgħu jagħmlu s-sistemi waqt li entitajiet inħalluhom jaħdmu. rritu konna leġislazzjoni intelligenti minnu fiħu iktar minn dak li għaddotta l-Konsil nar il-ġim. Jek il-ġimma, jek aħna se nistennew nkun għatin naġiċu snaħna irresponsabbli. Grazzi ħafna fissem il-gwe l-NGL Signora Miner għal-minuta. Signora Miner mux edha ma naftin l-awla l-ek senaddu għal-ħodor. Signora Kelle. Grazzi ħafna. Iva. Hemm ħafna affarijiet li eh, qatt iridu jsiru meta l-Ewropa ċetadem fuq l-esportazzjoni tal-prodotti li donom jidru li mhumiex perikolużi imma li rridu namlu rridu nħarsu n-nis, mux bis fl-Unjoni Ewropea ma fil-van nofstani u koll Għal xej eh, nevaluaw dan il-prodotti meta jispiċċaw fidejn ħazina, jrid ikollna kontrolli ex ante u ex poste għal din raġuni e kif tiżviluppa teknoloġija rridu niżviluppa aħna wkoll il-leġislazzjoni tagħna trid tkompli tiżviluppa għal xej ikollna teknoloġija ta' surveljanza moderna għax dana jista' jikkawża ħafna dannu għalhekk jiena nixtieq nagħmel appell il-Kummissjoni sabiex taħdem fuq eh, din it-tema illum għandna bżonn għal proposta eh, fl-2015. Aħna qed nitkellmu dwar il-ħarsin tal-bnedmin u kif inħarsu drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa fisem li FDD the Earl of Dartmouth. Mela, minħabba l iskambi li kellna qabel ikolli ngħid il-għala għal politiċi li jgħidu li huma liberali huma ta' bilħa dejjem illiberali. U il-President ovvjament ħaħħil mill-President tal-grupp tiegħu, is-Sur Verhofstadt, li kif rajna qabel huwa dejjem jitkellem mod abbużiv u mhux fi spiritu ta' dibattitu u nixtieq inwieġeb um, għal il-mistoqsija ta' Sur Lake Freed nixtieq ngħid li il-membru il-kollega distinta ta' narna l-emin membru tal-grupp tiegħi kif il-ċer għal eh, ħazbal u forsi qabel is-sessjoni li jmiss tal- parlament inti tista' tagħmel ftit riċerka u r-Renju Unit japplika il- ġudizzju tiegħu fuq kwistjonijiet dwar x'għandu jew x'mandu jiġi esportat imma jiena u oħrajn fl-Renju Unit inħarsu biss jieħed ta' pajjiżi oħrajn li japplikaw il- Arġunament tagħhom dwar il-prodotti li għandhom jiġu esportati jew lew ma naħsibux li dana jirrid jaqa' taħt il-Kommissjoni Ewropea mhux eletta dwar l-użu doppju sabiex inti tesporta xi ħaġa taħt il-lista tal-użu doppju il-kumpaniji u l-esportaturi fir-Renju Unit irridu jiksbu il- permess minant il-Kummissjoni Ewropea l-ewwel u minkejja dik l-introduzzjoni jekk sabiħa xorta waħda għajjena naħseb li din il-lista tagħti iktar setat l-Kummissjoni sabiex teddeċiġi dwar xandu jew x'mandux jiġi esportat ir-Renju meċċi imexxi fil-kummerċ eh, dinju u ilu hekk għal mijiet ta' snin għalhekk dan ir-reġim ta' użu doppju mhuwiex aċċettabbli. Grazzi ħafna nixtieq niskuża ruħi mal-kollega Anna Fatiga tal-li assumejt li kienet parti mill-grupp tiegħek. Sir kellem. Kummissjoni l-esportazzjoni ta' teknoloġija li tista' tintuża b'mod ħażin sabiex jitwaqfu inizjattivi partikolari sabiex ikun hemm trażin ta' drittijiet tal-bniedem. Jiġifieri dana eh, dina teddida u importanti li nodu attenti għawnek illum iva nistaw narraw li jem din il-ħtijġa reali sabiex naċċertaw li l-mekanizmi ta' esportazzjoni kunu aġġornati u iktar effiċenti. Jiġifieri jrid ikun hemm il-kooperazzjoni effettiva ma' riċerkaturi kif ukoll ma' settur privat. Din il-kooperazzjoni u wkoll trid ġilet kontra e, teddida tal-teknoloġiji trasferibbli nixtieq jiena nitkellem fuq il-rapport mm, mill-Kummissjoni ta' April li għadda li jitkellem dwar nuqqassijiet u li jipproponi linji strateġiċi għal-futur jina naħseb li t-tifsira ta' dibattitu tal-lum jalli napoġġaw unħaffu proposti leġislattivi sabiex naġġornaw il-leġislazzjoni eżistenti ta' użu doppju u dan għandu jgħatu incentiva l-istati membri kollha li naqdu per eżempju mar arranġament Bosnan għax fl-isfond l-użu mifrux eh, ħażin ta' dan u din hija kwestjoni li qed tipperikola l-Unjoni Ewropea, l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea qed tiġi perikolata u l-prattika kontinua tal-użu mm, ta' dawn il-prodotti ta' użu doppju dan qed jimminja il-sissin tagħna eh, favur eh, kisbiet vera żar prammatiċi immedjati ħalli swieq jigwananjaw eh, imma fuq medda sira ta' żmien. Rrid ikun hemm embargo fuq l-esportazzjoni ta' prodotti ta' użu doppju lejn dawk il- pajjiżi li għaw taħt sanzjonijiet mill-Unjoni Ewropea, pereżempju Russja fejn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu eh, trasferiti lil separatisti l-aħħar mistoqsija tiegħi għal kummissjoni X'passi se jittieħdu sabiex naċċertaw li ċiber sigurtà ħad tiġi interessata fil-proċess tal-esportazzjoni internazzjonali ta' prodotti ta' użu doppju. Nixtieq jiena fakkarkom sabiex iżommu mal-ħin allokat jekk joġobkom, Sinjura Mosca. President, Kummissarju Malmström, iktar minn qatt qabel importanti li naħdmu fuq eh, din kwistjoni ta' prodotti ta' użu doppju, mhux biss li minħabba l-fatt eh, li eh, l-Unjoni Ewropea trid tissaħħaħ ir-rabtiet ekonomiċi u soċjali imma sabiex ukoll minħabba l-fatt li hemm din il-ħina mill-gruppi ta' terroristi kif ukoll minħabba l-fatt li l-iżvilupp teknoloġiku dana Eh, issir malajr vera ħafna lek eh, irritu kunem leġislazzjoni aġġornata. Importanti li natu attenzjoni li l-isforzi ta' regolamentazzjoni fuq dawn l ġetti bużu doppju u il-Kummissjoni xtiet ħafef fil-proposta leġislativa maħna nixtieq nizdu din l-opportunità sabiex nitkellmu dwar xi tħassib li diġa għandna. U l-ewwel qabel kollox nirridu nikonsidraw minn banda il-ħtieġa li nilleminaw kull teddida ġejja mill-użu mhux xieraq ta' dawn il-prodotti ma fl-istess ħin irridu nevitaw li hemm distorzjoni tas-suq li tista' twassal għal terf ta' produttività u Eh, bekk il-regolamentazzjoni tkun inqas trasparenti u jekk restrizzjonijiet ikunu bażati fuq il-kontrolli li eh, stretti kemm ex ante u ex post eh, importanti li nintervjenu sabiex innaqsu l-ostakli li diġà huma preżenti fis-swieq Ewropej sabiex nidentifikaw il-miżuri l-iktar effiċjenti sabiex aħna niġġieldu kontra dawn il-problemi f'dawk iż-żoni iktar sensittivi u kif nistgħu nippromuovu konverġenza fuq livell globali globali fuq standards komuni għax dan huwa l-uniku mod kif nistgħu nagħmlu s-sistema tagħhom fil-Unjoni Ewropea iktar effiċjenti. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-interpreti tal-li xilom jinterpretaw id-diskors tiegħek li kien vera maġġel. Is-Sur Pretzel, grazzi President, qed nitkellmu dwar is-sorveljanza u l-użu doppju f'ħafna każijiet Idina kelma diffiċli li tintuża ta' spiss mhux qed nitkellmu dwar l-użu doppju imma użu uniku. Jek nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem li l-plenarja dejjem tkopri, f'ħafna każijiet dejjem nikkonkludu li t-teknoloġija ta' sorveljanza ntużat u ta' spiss din it-teknoloġija ġiet mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-ċittadini u rrid ikollna osservazzjonijiet ex ante, rrid ikollna lista pożittiva għal pajjiżi, prodotti u Iva, Sir Langer, inti għamilt mistoqsijiet ċirqa u inti il-mentajt li ċittadini tal-Europa forsi jistgħu jispiċċaw vittmi tal-servizzi segrati ta' pajjiżi terzi. Imma l-Unjoni Ewropea li tesporta l-prodotti u taddi il- data minn ċittadini oħrajn x'ista' tajt inti dwar dawn il-punt nista' nixtieq ngħaddi il mikrofonu is-Sinjor Sabalos. Grazzi Kommissarju. U nixtieq nifoka fuq eh, ix-xogħol għaddej palissa dwar l-aġġornament tar-regoli nixtieq jiena ngħid li l-tamir ta' surveljanza mhux Nixtieq li dan tamir ma jintużax fil-futur għal-finijiet negattivi u għalek issa għana arranġamenti li mux biss jħalsu lejn il-prodotti imma li jħalsu u koll lejn il-pajis li ħajrċivi dan il-pajis huwa demokrazija u dan jħares ġittijiet eh, ta' ċittadini u li dawn eh, dan it-tamir żgur mhux se jispiċċa jagħmel parti minn konflitti interni u rridu aħna nitalmu mill izballi li saru meta ħafna pajjiżi mill-Unjoni Ewropea bijaw l-armi u tamir ta' sorveljanza l-Afrika ta' fuq u l-Vant nofsani u importanti u koll li l-Unjoni Ewropea dejjem timxi mal-valuri bażiċi tagħha ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija anka jekk dana ma jkunx benefiċċju għall-industrija ma aħna rridu nħarsu l-bnedmin l-ewwel qabel kollox u jiena nitama li l-proposta tal-Kummissjoni sabiex nimxu f'din id-direzzjoni ħadd tiġi aċċettata. Grazzi ħafna se nixtieq nagħti l-mikrofonu l istizzjana Begin żewġ minuti. Grazzi ħafna. Grazzi President. Kummissarju, Iva, mela dawn l-oġġetti bużu doppju jistgħu jintużaw ukoll għal-finijiet militari per preżempju sostanzi kimiċi, sorveljanza, eċetera. U per eżempju sistema ta' gwida ta' navigazzjoni bl-ajru li jajnu l-doti eh, jimxu frotu ma jistaw kol jintużaw sabiex jitfaw bomba u aħna mux qed nitkellmu dwar armi imma għal prodotti li qed jinbijaw isom eh, qed huma għall-użu ċivili. Il-President jkolli ninterrompi għax inti trid titkellem iktar bil-mod, il-kontribuzzjoni trid tkun forma mill-kulħadd irid ikollna l-interpretazzjoni wkoll ġifiri mela. Mela, ħanerġa' nibda għalek jena għet li mux għed netkelmu dwar armi ma dwar prodotti li l-ewel e, e, u ma jisom għall-użu ċivili għalek ma jaqawx taħt l-istess restrizzjonijiet ma l-istess jistaw jikontribuxu għal ksur ta' dritti tal-bnidem fid-dinja sfortunatament l-Europa u kollet tkun epokrata hawnhekk u jekk iva e, Mela, l-Unjoni Ewropea iffirmat il-Karta Ġittijiet tal bnidem ma mill-banda l-oħra qed tesporta dawn l-armi armi li jistgħu jintużaw kontra l-interessi tagħna stess ukoll. U iva, mela, l-Ewropa titkellem hekk b'dan il-klim sabiħ li l ebqija tal-dinja imma ħafna kumpaniji fl-2013 bijaw eh, pereżempju prodotti l-Sirja. Iva, u Iva, dawna donam kienu sejrin għallutu ċivili ma mbagħad untużaw pal-armi kimiċi. U dawn l-oġġetti ta' użu doppju eh, dawna E, aħna irridu vera bis-serjetà niddisciplinaw l-esportazzjoni ta' software ta' teknoloġija ta' sorprendenza saħali bekk nevitaw li teknoloġija made in Europe tiġi użata għal per eżempju xi tip ta' rowixta u jew per eżempju pal finijiet ta' dak li ġara taħt il- ir-rebja arbija u eh, jiena nixtieq nitlob lill kummissjoni ħalli minnu fih eh, tagħmel reviżjoni ta' eh, dawn il-kontrolli u wkoll sabiex timxi mal-konsultazzjoni li jismajna minnant il-Kunsil u jiena nixtieq nitlob sabiex ikun hemm kontroll serju tal-applikazzjoni tar-regolament minnaħa tal ministra pizza ta' biss li ta' spiss ibijaw dawn l-oġġetti ta' użu doppju lil pajjiżi illi fejn hemm is-sanzjonijiet Ewropej kontrihom. Grazzi ħafna. Is-Sur Walesa. Grazzi President. Sfortunatament l-użu ħażin sa dawn il-prodotti ta' użu doppju software u teknoloġija dawna jista' jikkontribwixxi għal finanzjament tal-produzzjoni tal-armi kif ukoll sur ta' drittijiet tal-bniedem kif nafu hemm iktar każijiet ta' eh, oppressjoni li qed narawhom mill-gvernijiet awtoritattivi permezz ta' teknoloġija tal-Unjoni Ewropea u dawna wkoll eh, kontribwixxu għall aġġornament tal- l istat ta' Vassner u U l-aġġornament tal-leġislazzjoni eżistenti u l-implementazzjoni sħiħa verna għanna bżonna sabiex naċertaw l-użu xiraq ta' dawn l-oġġetti l-Unjoni Ewropea trid kontrolla l-esportazzjoni, transitu kif ukoll l-użu ta' dawn l-oġġetti ta' użu doppju pala strumenti vera u lini fil-kontribuzzjoni lejn il-paċi internazzjonali u sigurtà. Għalhekk huwa fl-interess tagħna stess sabiex nissalvagwardjaw is-software li jiġi ma'mul fl-Unjoni Ewropea ħalli bekk dana ma jispiċċax fidejn żien jina u mill jispiċaw jiġu użati għalfinijiet differenti. bat l-interessi tal-Unjoni Ewropea jiġu salvgardati. L-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali għattur importanti f'dan il-qasam bħala gwardjan tal-demokrazija drittijiet tal-bniedem vera importanti minħabba il-tfassil tal-politika kif ukoll ir-rwol leġislattiv li l-Unjoni taqdi fil-qasam kummerċjali fl-istati membri kollha. Skont studji riċenti l-isforzi internazzjonali sabiex ikun hemm il-kontrolli tal-kummerċ f'dawn l oġġetti ta' użu doppju eh, huwa antiku dan irid jiġi aġġornat sabiex l-Unjoni tista' tlaħħaq mal-dinja moderna. Il-President jaqsa l-mikrofonu tal-kellim, il-kellim jgħid li ħaseb li kellu żewġ minuti imma le kellu minuta u nofs. Issa Immaculada Rodriguez. Minuta u nofs, Signora. Grazzi ħafna, President. Ovvjament l-lan hija tal-Unjoni Ewropea huwa il-promozzjoni tal-demokrazija, tal-stat ta' dritt, fil-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-bqija tad-dinja u lek għandna bżonn ta' viġilanza, għandna bżonn prudenza fuq l-abbużi għax hemm sistem gvernijiet ta' pajjiżi terzi li qed jużaw eh, dawn is-software u dawn il-ħadu minn ħatana però għal finijiet ta' repressjoni u ta' armi ta' erda massiċa. U għalek aħna rajna diġa ħafna minn dawn il-facċati eh, tal eh, dawn l-istrumenti ta' software tagħna u hekk hemm bżonn illi nirrispettawhom. Dan huwa din huwa problema grava ħafna li għandha konsekwenzi serji ħafna u jista' jkollha iktar konsekwenzi. U għalhekk ma nistgħux naċċettaw illi teknoloġiji u software li huma maħluqin fl-Unjoni Ewropea jistgħu jiġi użati Eh, mill-pulizija jew minn sistemi gvernattivi ta' repressjoni u jikontribwixxu għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għalhekk għandna bżonn ta' leġislazzjoni komunitarja moderna, flessibbli u għandna bżonn insow diskrepanzi illi jesistu fl-istati membri stess. Imma, Signora Kommissarju, fi hemm bżonn ukoll li jkollna kalendarju illi juri sow dak li ju riflessjoni tagħna anke mill ta', ta April u għandna bżonn ukoll li konna ftejim strett u konkret fil-Parlament Ewropew fid-dawl ta' din il-leġislattiva. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Issa nad il-kelma lil Nikola Danti għal-minuta. Grazzi ħafna. President, Komissarju, kollegi, iva dawn il-prodotti ta' l umma ta' doppju, użu doppju, ma jistawx jiġu, ehm, eh, ma jistawx naħsbuhom bħala isom strumenti normali, għax għandna bżonn leġislazzjoni li tista' tigvernhom sew. U din l-esiġenza aħna tinħossuha ferm iktar din id-dinja dejjem tevolvi ruħa fejn hemm plurifrazzjoni ta' teddid u fid-dawl ukoll tal-dinja dejjem tevolvi u għalhekk aħna nilqgħu brida tajba irrida rieda min-naħa tal komissori biex ikun hemm revizjoni tal-leġiżlazzjoni ta' kontroll u għalhekk nawguraw ukoll illi din il-leġiżlazzjoni eh, tiġi wara analiżi ta' impatt fil-fond għax hemm bżonn li naraw minn naħa waħda is-sigurtà internazzjonali u l-ħarsin ta' tittijiet tal-bniedem u minn naħa l-oħra li jkun hemm kompetitività ekwa tal-kompetituri fuq livell internazzjonali u għalhekk nittama illi l-Kummissjoni Ewropea taħdem biex ikun hemm konverġenza tal-liġijiet fuq livell internazzjonali. Grazzi ħafna, Aziz Koll. Kollega, issa naslu għal Catch the Eye, minuta għal kellima kollha L-ewwel kellim huwa Sur Caputo. Nikola Caputo. Grazzi ħafna President. Iva, hemm bżonn ta' iktar kontrolli iktar stretti fuq dawn istrumenti ta' użu doppju. L-Unjoni Ewropea bżonn tiżgura ruħa illi jkun hemm l-sigurtà għal ċittadini tagħha għal dik li hija il-marketing ta' dawn il-prodotti. Ma, ma, ma ma jkonniex leġislazzjoni ġenerika ma waħda stretta għal dawn il-prodotti li maħluqin fl-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu użati negattivament jew għal onnijiet li jmorru kontra jew jiksru id-dittijiet tal-bniedem. U għalhekk dan attwalment dawn l-istrumenti m'għandhomx awtorizzazzjoni komunitarja imma stal l-istat membru individwali il jiddeċidiju u għalhekk hemm bżonn ta' xi tip ta' notifika ex ante għal din it-teknoloġija sensittiva ta' użu doppju u l-Istati membri għandhom bżonn jisforzaw ruħom li jkunu iktar trasparenti u jimlaw dawk il-lakune illi jeżistu biex ikun hemm leġislazzjoni armonizzata. Grazzi President. Iva, nirringrazzjak Sur Caputo, issa is-Sinjura Jakubic, anzi is-Sur Jakubic. Grazzi ħafna Sur President. Sinjura Kommissarju, id-dilemma li għanna qoddimna illum ma tantx hija diffiċli fir-realtà. Aħna favur ta' iktar liħ, ovvjament rida leġittima, xewqa leġittima, jew aħna favur illi nirrispettaw il-valuri Ewropej ta' drittijiet tal-bniedem ta' stat ta' dritt. U ta' sikwiet dawn jiġu miksurin f'dawn il-pajjiżi msieħba tagħna u li jużaw dan il-prodotti ta' użu doppju. Iktar u iktar dawn il-prodotti ta' sikwit jistgħu jiġu użati kontrina kontra ċittadini tagħna, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, kontra il-ġirien tagħna, l-ħbieb tagħna. U f'dan l-isfond ovvjament jiena nappoġġa l-idea illi għandna bżonn nasbu fuq idejat Ewropej l-ewwel qabel kollox u nasbu x'wassal għal ħulqien ta' dan il-Parlament. Niqafaw, grazzi President. Issa notis Marijas għal minuta dejjem. Grazzi ħafna, President. Il-kontrolli verifiki tal-prodotti għaw użu doppju u l-esportazzjoni tagħhom hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea suppost tħeġġeġ u dan nistgħu nagħmluh fuq ix-xera internazzjonali permezz tal-użu ta' l-aħjar prassi biex nikkontrollaw l-esportazzjoni. Issa, il-problema illi nammettu eh, prodotti oħrajn hemm bżonn ikunu abbażi ta' kriterji oħrajn u ma jiġux użati bħala mezz illi neskludu xi pajjiż partikolari hemm bżonn li ngħidu attwalment illi t-Turkija hija ostaklu għal fatt illi eh, Eh, ċipru t-siħab għal MTS MTSR u fil-ftejim ta' Vassenar u ta' Engerm. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tappoġġa il-kandidatura ta' Repubblika ta' ċipru f'dawn is-sistemi ta' kontroll u teżerċita pressjoni fuq it-Turkija. Grazzi ħafna sal kellim eh, Sur Jean Ferrera, minuta dejjem. Grazie ħafna, Sur President. Sinjura Kummissarju, di miex l-ewwel derba illi aħna kena dan id-debattitu hawnhekk fuq il-kontrolli tal-esportazzjoni ta' prodotti għall-użu doppju. Qegħdin nitkellmu fuq eh, eh, software, teknoloġija li tiġi użata għal komunikazzjoni ma kien hemm ukoll eh, ċirkostanzi oħra ta' użu militari ta' teknoloġija ċivili. Wieħed ma jistax jisolvi l-problema permezz ta' regolament Eh, eżistenti jew l-emendi li ġew mitluba illum dak li għandna bżonn huwa approċċ usa u iktar sostanzjali. Per eżempju, programmi ta' riċerka konġunta finanzjati mill-AFAS ta' riċerka, il-programm AFAS ta' riċerka kif ukoll kontribuzzjoni wkoll mill-settur tal-aerospazjali Izraeljan. Dan jista' jinkludi armi wkoll illi ġew użati f'attak fuq Gaza u mbagħad iċ-ċirkostanzi ta' bħala segwitu. Għandna bżonn naraw l-implikazzjonijiet tal-proġetti għal prodotti ta' użu doppju u niżguraw illi ċerti kumpaniji u pajjiżi m'għandhomx aċċess għal tant tip ta' finanzjament. Grazzi ħafna u issa ngħaddi il-kelma replika lill kummissarju Malmström. Grazzi ħafna, Sinjuri, għal dan id-debattitu kumpless naqblu il-koll li għanna ħafna prodotti li jistaw jiġu pozitivament imma hemm riski kbar ukoll f'ċerti ċirkostanzi fejn jistaw jiġu għal sorveljanza jew għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk għandna bżonn indirizzaw li il kontroll tal-esportazzjoni mhuwiex l-uniku mezz imma bżonn nagħmlu iktar u għalhekk jiena eh, provajt ngħid li għamilna xi affarijiet u issa eh, din nisimgħu. Nisimgħu biex naraw kif nistgħu naġġornaw u nirrevedu leġislazzjoni attwali. Proponejna komunikazzjoni hemm xi ideat diġà qed nisimgħu l-industrija, l-istati membri, intkom u ovvjament ukoll l-NGOs li huma attivi ħafna f'dan is-settur għax xaqblu magħhom illi xiftit snilu forsi ma kienx hemm dil problema ma issa kulħadd huwa konxu ta' dan il-fatt. Leġislazzjoni ġiet emendata il-politika kunet aktar avvanzata ma' bżonn niżguraw ruħna illi għandna kontrolli fis-seħ li huma aġġornati. Iva, l-ħaġa hija komplikata hemm bżonn illi naffajt nagħmluhom kif suppost biex nimmiraw l-affarijiet sew. So ma nkunux ta' ħsara għall-esportazzjoni komunitarja. U lek aħna qegħdin nlestu r-reviżjoni kif għadd u żajna ħafna esperti biex inkunu nistgħu nisimgħu it-tħassib tagħhom u nittamaw illi nistgħu jkollna bilanċ tajjeb fil-proposta tagħna il nittamaw illi noħorġu eh, bija il-proposta tagħna is-sena d-dieħla u aħna nistennew ukoll kooperazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew biex hekk inkun nista' ukoll nagħmel eh, rapport il-Kumitatu lill-Parlament kif qed nafanzaw. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju. U grazzi għal dawn il-kummenti se nikkonkludi mela fuq dan il-punt. U issa niġu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna tal-lum stqarrija min-naħa tal-Kummissjoni fuq il-linji gwida fuq il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u